Komunikazzjoni oħra, l-autoritajiet kompetenti franċiżi ħabruli l-elezzjoni tal-onorevoli Christine Revo dal ombo Bonifwa biex tiħu post l-onorevoli Desir mill-9 ta' april 2014 konformi ta' mal artiklu 7 paragrafu 1 marbut ma l-elezzjoni tal-membri pal-Parlament Ewropew bħala suffraġi universali dirett u għall-artiklu artiklu 4 paragrafu 4 tal-paragrafu tal-regolament intern Ewropew jieħu kont tal-Onorevoli Revo mill-9 ta' April 2014. Nawgura u nilqaw natu merħba lil kollega ġida Tana u f'konformità ma' paragrafu 3 paragrafu 2 tal regolament intern il-setat tagħha sakemm ma jkun jiġux verifikati jew jom m'għadix deċiż li jkun hemm forsi xi oġġezzjonijiet, l-Onorevoli Revo ser tkun membru sħiħ bid-drittijiet tagħha fil-Parlament Ewropew għaliex iffirmat dikjerazzjoni li ma ġarrabx spejjeż bħala deputat tal-Parlament Ewropew. issa nistaw nibdew b'dan id-dibattitu bl-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum rigward il-dibattitu konġunt rigward l-Unjoni Bankarja. Għanna ir-rapport ta' l-Onorevli Okmark għafas għal-irkupru u riżoluzzjoni tal-istituzzjoni